li tara din it-tip ta' flessibilità u din it-tip ta' attitudni f'din il-kamra. Grazzi ħafna. Proset. Tajjeb. Mela. Issa, nalqu dak il-punt u se nkunu qegħdin nivvutaw fuq għada fil-11 u nofs. Eh, se nivvutaw fuq l-emendi għada, nixtieq l-opportunità biex nagħmel xi eh, Eh, ah, nagħti xi ħbarijiet. Fil-Kunsill irċevejna żewġ pożizzjonijiet l-ewwel qari u raġunijiet li għalfejn ġie adottat u anke mill-Kummissjoni it-titli ser jiġu pubblikati fil-minuti ta' sessjoni. Il-Parlament għandu tliet xhur biex iwieġeb u f'dan iż-żmien jibda minn għada, jiġifieri fis-26 ta' Ottubru 2012. U apparti minn hekk min-naħa tal-Partit tal-Ħodor, l-grupp tal-IFA, jina rċevejt talba biex jinħatar eh, fil eh, jinħatar rappresentant tal-Parlament fil-Komitati u dan se jiġi ratifikat sakemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet li jitres